l-autoritajiet Grigi talbu għamlu talba għal waving għal Sur Teodori Sakulakis u l-autoritajiet Ġermaniżi talbu kol waiver għal Sur Udo Voice u skont regola disa dawn it-talbiet ser jiġu referuti għal Kumitat